biex ninvokaw l-immunità tal-membru tal-Parlament Ewropew għax hemm hemm proċedura ġudizzjarja kontra f'Budapest, kontra tagħha f'Budapest. L-IPP offra lista ta' ċerta ismijiet, ċerta nominazzjonijiet għal għal-delegazzjoni interparlamentari dawn ħajġu inklużi fil-minuti jekk ma jkun hemmx kummenti jew oġġezzjonijiet sakemm jiġu adottati il-minuti dawk il-nominazzjonijiet allura jiġu aċċettati. Il-Sinjura Aniko Gjuri ħatiħu eh, karigu fil-